issa jmiss il reprezentazzjoni tar-rapport ta' Senjura Hannibal dwar l sfruttament sessuali prostituzzjoni u l-impatt tagħhom fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi. Jekk jogħġbok, Sinjura Reporter. Thank you, President. Grazie ħafna, President. Grazie kollegi. U grazzi li shadow rapporters u l-NGOs u gruppi li naħdimt maħħom fil-lobby eh, Ewropej tan-nisa. Networks u ta' dawk eh, n-nisa li irnexxilhom joħorġu prostituzzjoni u l-traffikar ukoll. Ir-rapport tiegħi huwa bbażat fuq żewġ direttivi. Direttiva fuq vittmi tal-vjolenza li ħarġet fl-2012 u traffikar ta' 2011. Għax hija ħaġa ċara li il-traffikar twasal il-prostituzzjoni u l-prostituzzjoni eh, Titma l-traffikar. Għalek waħda mir-raġunijiet ewlenin il-prostituzzjonijiet, il-prostituzzjonija ħaġa transfrontieri. Eh, u għanna nkunu mħazbin ħafna dwar dan fil-parlament. Evidentement implikazzjoni tas saħħa li huma importanti wkoll. Għalhekk jiena eh, kuntenta li għandi l-opportunità biex nintroduċi dan ir-rapport eh, kien suġġett diffiċli kontroversjali għax il-liġijiet dwar il-prostituzzjoni uh, um, dak li huwa differenti mill-istrateġija in ġenerali u kwistjonijiet minn pajjiżi għal ieħor il-liġijiet huma tal-istati membri u kompetenzi huma differenti ħafna minn pajjiżi oħra. ċerta pajjiżi bħal Unit pereżempju l-prostituzzjoni nnifis innifisha mhijiex ħaġa legali. <clears throat> Imma kwalunkwe ħaġa oħra konċernata hija. Pereżempju li wieħed jipprokura jew wieħed ikollu eh, bordelli jew affarijiet simili relatati. F'ċerta pajjiżi il-prostituzzjoni hija kompletament legali. Allora dak hija l-każ fil-Ġermanja u fil-Olanda. Allora ħna qegħdin nittrattaw eh, perspettivi verament differenti u din fisser li dan rapport eh, ma kienx forsi diffiċli ma ħaġa li titkella tieħu nota ta' dawn il-perspettivi, daw it-tradizzjonijiet differenti f'pajjiż differenti tal-Unjoni Ewropea. Ma naħseb li hemm ħaġa waħda li kienet ċara u din hija li ftit, ftit nisa jaħdmu fil-prostituzzjoni bazla libera. Ma, ma tul ix-xogħol tiegħi eh, jiena ntqalt ma' ħafna nies li kienu fil-prostituzzjoni u tkellimt ma' ħafna minnhom li huma involuti, li kienu jew kienu involuti. U qatt ma ntqajt ma' persuna eh, ma' mara waħda li kienet verament għażlitu għażlet il-prostituzzjoni b'forma libera ħafna huma vittmi ta' traffikar u eh, r-riċerka uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tajt li 62% ta' dawk li ġu traffikati fl-Unjoni Ewropea huma nisa li ġew traffikati għal sfruttament sesswali. Ħafna drabi u dawn huma jkunu żgħażagħ u ħafna drabi jkunu bniet. U din hija ħaġa verament skandaluża. Apparti mid-vittmi ta' traffikar hemm daw ukoll dawk li għandhom għandhom eh, jużaw eh, drogi u hemm ħafna eh, m'hemmx forsi numru li nistgħu noddu għax ma tantx hemm statistika fuq da, imma ħafna minn dawk li jaħdmu fil-prostituzzjoni kellhom storji diffiċli għax sfruttati u abbużati meta kienu żgħar ħafna jimorru għal fil l-ħabba il-faqar. Ftitu ma dawk li faqqa l prostituzzjoni eh, forma libera. Mux impik normali u l hija u kompletament kontra l-gwaljenza ta' sessi. Għalek fil-rapporti għaj jena għed nissuġġerix li aħna għanna nieħdu bis-serjetà il model li jiġi użat fl-Svezja. Ġifiri il model nordiku fejn min jixtri s-servizz sessuali huwa dak li eh, qed jagħmel reat għax dina urrit li naqqas il-level ta' prostituzzjoni mill-1999, eh, naqqas bin-nofs, ġifiri naqqis importanti ħafna fil-prostituzzjoni, naħseb li ma l-ħjar manira biex nittrattaw. Il-prostituzzjoni huwa li naqsu it-talba u l-uniku model li turi li seta' jamelek kien il model li eh, qed jiġi operat fl-Iżvezja. Għalhekk kien nitlob lil kulħadd biex jappoġġaw dan ir-rapport. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin. Grazie ħafna, l-Signora Hannibal. Sanaddu sabiex nibdew il-proċedura ta' catch di anka f'dan il-każ għandi ħafna iktar nies li jixtiequ jitkellmu minn dawk li nista' niċċetta. Nistgħu nqisu wkoll dawk li fil-fatt diġà tkellmu kemm fuq bażi ta' ċittadinanza kif ukoll fuq il-bażi tal-partiti. Nibdew bis sinjura Zaborska. Dziękuję Grazie ħafna President. Din nixtieq nuri l-appoġġ tiegħi għal Mary Hannibal u l-test tar-rapport li ġi adottat fil-Kumitat. Prostituzzjoni terminu tfisser li hemm traffikar tal-bedmin, jiġifieri persuna tixtri li oħra biex tissodisfa il- għal-pjaċir sessualiti għaw, jitkunx legali u obbligata l prozessjoni għal-istess, ġviri il-bnedmin bħala bħala eh, eh, merkanzija, u naħseb li għanna niprojbixu dan eh, l-ġir. Pozizjoni tijaj hija Eh, mux ħatiġi eh, jaqblu maħħa dawk li fejjem prostituzzjoni legali. Torti eh, Ewropea tal-ġustizja tajt li hija xogħol bħal kwalunkwe ieħor. Nispera li jirnexxinna mm, naddu, napprovaw il-rapport Hannibal u bħala xedu rapporter ħramel dak li nista biex insib testi jiġi appoġġat mill-grupp tiegħi. Grazzi. Dank, fra Kollegin Ist. Frau Kollegin Zaborska. Nun... Grazie, Signora Zaborska, Signora Estrella. Obrigada, Sr. Presidente. A prostituição. Grazie, Afna, President. Il-prostituzzjoni taffetwa eh, minn 40 sa 45 miljon persuna, la maġġoranza huma nisa. Din hija sitwazzjoni li hija l-kawża u l-konsekwenza ta' eh, nuqqas ta' bejn stessi. Eh, eh, rajna li l-problemi ekonomiċi, l-eksklużjoni soċjali, il-faqar huma dak li waslu għal prostituzzjoni u li minn hija ħaġa li twassal għal-reati. Il-suq ta' prostituzzjoni żżid il-traffikar ta' nisa u tfal. Nuqqas ta' gwaljanza kif jiġu trattati daw kwistjonijiet bej membru ieħor. Hemm min jgħid li hija violazzjoni ta' dritti tal dritti tal-nisa u tip ta' skjavitu sesswali li twassal għal eh, nuqqas ta' ta' sessi. U oħrajn jgħidu li n-nisa għandhom id-dritt li jagħmlu jridu eh, ġisimhom. Eh, il-mordell nordiku naħseb li huwa l-aħjar protezzjoni għad-dinjità tal-mara u għanna ikonna sistemi ta' ħarsin ġudizzjarju ta' polizija adekwati. Protezzjoni mnu xogħol. Grazie ħafna, Sunira Lunaċa. Thank you, Chair. Grazie ħafna, President. Signuri, signora Hannibal fil rapporti għaj, fil-opinjoni għaj u fil-maġġoranza ta' grupp għaj, ta' ti pozizjoni verament zbilanċjate fuq naħa wahda. U ma turix, ma tirriflettix il-pozizjoni differenti jina bħala femminista u koll għanna problema li fil-soċieta f-patriarkali jem ħafna wisq ġil ħarsu lejn nisa bħala oġġett assessi u mux bħala eh, bnedmin eh, b'dinjità. Imma kriminalizzazzjoni bħal pajizi tan nordiċi ma tsolvix il problem eh, Namlu differenza bej traffikar sfruttament soċjali jew fid-djar u ħaddima ta' sess li huma nies li jagħmlu deċiżjoni huma. Naf li hemm ċerta nisa li għandhom problemi ekonomiċi u għalhekk jitlu fil-prosessjoni ma' deċiżjonijiet tagħhom, hija l-għażla tagħhom. Allura naħseb li flimkien ma' membri ta' gruppi politiċi politiċi oħra ħna qed nipproponu mozzjoni ta' riżoluzzjoni dif alternattiva turi responsabilità tal-Istati membri kif ukoll eh, li ttejjeb il-possibilitajiet li dawk li jirixtu joħorġu mill-preżenzjoni joħorġu. Appoġġawha kirġobkom. Grazzi. Super. Grazie ħafna Signora Zubers. Obrigada. 96% e das pessoas que se prostituem. Grazie ħafna. 82% ta' nisa eh, ta' prostituzzjoni huma nisa. Prostituzzjoni evidentement twassal għal għażiet u nuqqas ta' kwalenza bej eh, sessi u violazzjoni brutali mhijiex professjoni ġenwina, hija forma ta' violenza kontra n-nisa. Tirrifletti nuqqas egwaljenza soċjali u ekonomika li riżultat ta' kapitalizmu. Il-kapitalizmu jħoss li kollox jista' jinxtara, inkluż il-privatezza, eh, jittrattaw l nisa bħala merkanzija u jihdu il-gwadan ta' dawk li ħadmuhom fil-pajjiżi fejn il pozizjoni legali issa saru negozjanti eh, onesti. F'soċjetà progressiva il-ħaddim individwali għandu jagħmel kontribut is-soċjetà. X'naħsmu dwar eh, mara li beħ il-dignità tagħha biex tissodisfa l-irġiel. Għandha bla dubju li għandha żball eh,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 President, e kan nkunu effiċenti fil-ġrida kontra l-prostituzzjoni, ħafna uh, aġenziji ta' sess u oħrajn għanna bżon liġi verament uh, serja u effiċenti li tista' servi bħala deterrent. Aħna niftakru, niftakru li f'ħafna ċerta pajjiżi il-liġi hija verament eh, serja u wasiġenti, ma dak li huwa diffiċli huwa l-implementazzjoni. Aħna għandna bżonn nifmu li għandna bżonn eh, nifmu li hemm dispożizzjonijiet legali li għandhom jiġu eh, implementati. Fil-Polonja in-nisa jistgħu bijaw lil nfushom lil pereżempju sewwieqa tal-loris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 ħafna dokumenti dwar il-violenza kontra n-nisa u sfruttar u traffikar, imma ħafna drabi l-pulizija ma jinteressawx liħom. Il-Kummissarju ta' Pulizija fil-Budapest, per eżempju, rifjuta jati eh, taħriġ lil forsi tal-ordni fuq dan is-suġġett. Il-Pulizija Awstrijaka għajmet A ah, kbir għax għax meta n-nisa jitilqu um, mill-Ungerija u jaslu fl austria ħafna drabi jisparixxu f'xi sikustanzi misterjusi u ħafna drabi il-Pulizija Awstrijaka ma jinvestigax għal volija ħaġa ċara li hemm raġuni eh, biex wieħed eh, jissuspetta li daw in-nisa kienu vittmi ta' traffikar, ma nafx hekk tafu ħaġa dwar daw ta' x'ħadd għandu intenzjoni jen għamlu fudala. Bardzo dziękuję. Proceder prostytucji i sutenerstwa. Grazie ħafna. Prostituzzjoni li wieħed jagħmel gwadam minnu hija problema minn pajjiż li tgħaddi minn pajjiż għal ieħor. U għandna bżonn liġijiet iżjed eh, ibsa u u użet trasparenti biex wieħed ikun jista' jinforza il-regolamenti b'forma żied effiċjenti. U għandna bżonn ukoll strateġiji biex nippermettu li daw in-nisa jkunu jistgħu joħorġu minn il-professjoni jew minn din l-okkupazzjoni. Ħafna drabi hija assoċjata ma' eh, situazzjoni ekonomika mwera u aħna nappoġġaw da rapport biex nizguraw li jkun kooperazzjoni bli stati membri ġuħet ikun jista' ġilet kontra dat tip ta' kriminalità organizzata ta' trasportar tan nis. Grazzi. Grazzi. Issa laddu għas signora Hitt. Tack så mycket ordförande. 2011. Grazie ħafna President. Fl-2011 kien leġislazzjoni dwar it-traffikar ġdida fl-Europa. U hemm eh, l-idea li huwa li meta eh, meta mixtri sess. L-2016 huwa s-sena meta l-istati membri ħaj jirraġawlu fil-parlamentu jirrapportaw dwar kju huma ġillu kontra il-talba għal servizzi tal-prostituti. U ħajkun importanti li dan ir-rapport jiġi eh, mistħarreċ. Mhix leġiżlazzjoni huwa rapport li tajt l-istati membri li huma għandhom bżonn iħarsu li l-kwestjoni tal-talba għal prostituzzjoni. Grazzi. Grazzi Kazzafna. Bekk nistgħu naraw illi temmejna proċedura catch di għaj nitlob il-Sinjura Georgieve t-kellem. Ah. Grazie ħafna President. Jena nishtiq nibda billi nirringrazzja l signora Mary Hannibal għal-rapport eh, inizjattiva tagħha. Hemm konsekwenzi verament koroħ għat-traffik traffikar tal-bnedmin stejjer dwar li ġunganjati nisa u bniet jobbligati bijaw ġisimhom Eh, msawtin u ħafna drabi anki eh, mibjuwa minn familji tagħhom. Jien nixtieq ngħid li fl-Unjoni Ewropea it-traffikar tal-bnedmin mhuwiex mhijiex ħaġa aċċettabbli bl-ebda maniera. Huwa violazzjoni kontra drittijiet tal-bniedem verament serju u hija forma huwa reat verament serju. Aħna ħafna drabi nisimgħu li traffikar huwa moħbi. Madana kollu aħna naraw da traffikar, naraw ħaġa li ssir uddim għajnejna. U dawk eh, li ma narawx, dawk li ma nindunawx bihom, ma dawk il-kriminali li qegħdin wara dan kollu, muħbijin. Aħna nifmu eh, l-konnessjoni bej traffikar u s-sess. L-Eurostat statura li 96% tal-vitmi eh, ta' traffikar għal sfruttament sesswali huma nisa u bniet. U wara din l-istatistika hemm it-traġedji ta' kull waħda minnhom. U din ħaġa li tikkonnetta eh, ma' dak li tkellimna dwaru qabel. Rapport ta' Sinjura Pavanova. Aħna narfu wkoll li l-nisa u t-tfal jihtlu fil-suq ta' prostituzzjoni mhux għax huma għażlu jagħmlu hekk li hemm konnessjoni ċara bejn l-isfruttament u eh, l-kriminalità organizzata u dawn il-konnessjoni mem mm, nebda dwarhom imma evidenti u ħafna mill-vittmi ta' sfruttament sessuali jiġu traffikati għal pajizi fej prostituzzjoni hija jew legali jew regolata. Kif eh, Kif sħaq fil-dibattitu ta' qabel l-Unjoni Ewropea adotta direttiva ambizjuża dwar it-traffika tal bnedem u hemm strateġiji tal-Unjoni Ewropea li tikkomplementa din id-direttiva. Li taraf eh, eh, il-bżon li wieħed naqqas ittaffi il-talba għal-servizzi soċjali fl-Unjoni Ewropea. U hemmhekk jien nixtieq Il-prevenzjoni hija essenzjali lid direttiva u hemm aħna naraw li hemm bżonn li wieħed inaqqas it-talba għal sfruttament biex tifla ta' 10 snin tiġi eh, sfruttata jew eh, fis-suq jew għal eh, hemm bżonn ta' ta' li jkun hemm utenti biex ħadd qed jagħmel it-talba. Għandna bżonn innaqsu u neliminaw din it-talba din il-demanda li hemm. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin Fjordjeva. Grazie, Frau Kommissarin Georgieva. Issa, intemmu dibattitu u għada Furda xunnof sikona votazzjoni fuq dan il-rapport, issa nixtieq li ngħaddu għal rapport li jmiss, ġifiri rapport ta' Sur Sajer dwar delegat ta' setat leġislativu l-eżerġizzju ta' setat ta' implementazzjoni minnaħa tal-Kommissjoni. Il-rapport tersa għal erba' minuti jekk jogħġbok.